Hello everyone. tajba li Jekk tidu paskom nkunu nistgħu nibdew il-laqgħa tagħna l-ewwel net jekk m'hemmx oġġezzjonijiet naħseb illi eh, la bosta ġenta tista' tiġi adottata mingħajr tliet l-ewwel punt fil-laqa tal-lum hija E, skambju ta' opinjonijiet tradizjonali ma' Massur Carmen Nouvel, Komissarju għall-Ambjent, Affarijiet Marittimi u nil nilqak fil-Komitat tagħna. Għanna ħafna affarijiet interessanti x'niddiskutu u interresponsabbli minnhom. Aħna interessati fl-implementazzjoni tal- seba program tazzjoni ambientali, l-ekonomija ċirkolari, il-konvenzjoni Airhouse. Dawn huma suġġetti kollha interessanti aħna ninsabu ħerqana li kollna dan l-iskambju ta' opinjonijiet sabiex naħdmu flimkien għall aħjar soluzzjonijiet għal dawn is-suġġetti kollha. Bla dawn minna dilek il-kelma. Grazzi ħafna għadina membri onorevoli, il-war nofsinar tajab li l-kulħat. Sam l axħar eh, laqa ta' dialogu strutturata Tas sena l-oħra aħna għamilna ħafna ħidma fl-imkien finalizzajna regolamenti bħal dik tal-Merkurju, il rox u il-pakket tal-Iskart illi il-planarja ta tal-Parlament ser tivota fuq f'April. Bekk il unjoni għedha minn ta' qoddim fil-ġestjoni tal-iskartu riċiklar dawn huma eżempji tal-kollaborazzjoni tagħna. Illum nixtieq inħares lejn stamp iktar ġenerali l-ewwel darba li ġejt hawnhekk tliet snin u nofsilu jiena fassal tliet prioritajiet l-ewwel kontribut għall impjiegi permezz ta' tkabbir aħdar u blu, it-tieni nerġgħu ninaqdu maċ-ċittadini ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom u tielet nagħmlu dan kollu realtà permezz ta' implementazzjoni aħjar. Kuntent li ngħid li l-Kummissjoni blajnuna tagħkom qed tasar riżultati fuq it-tliet punti u l-ambjent tal-Ewropa se jkun aħjar sakemm jalla iż-żmien tagħna kellna ħidma fuq l-ekonomija ħadra u bluna u ħedimna wkoll fuq l-ekonomija ċirkolari għamilna ħafna progress u hemm konsens illi il-pjantazzjoni tal-ekonomija ċirkolari tal-2015 twassal eh, għal kontribut fit taħid tad deċiżjonijiet. Aħna Ksibna suċċess f'aktar minn 80% tal-azzjonijiet ta' dan il-pjan u l-pakett ta' jannar kien pass importanti għor fil-proċess ta' tranzizjoni. Mux se nerġa nirrepeti illi għal il-Viċi President Katajnen fi frar, se nfakkar biss illi l-istrategija tal-plastiku għanda viżjoni għal industrija plastika intelligenti, illi hija integrata bisħieħ fil-produzzjoni tad dissin l-opportunitajiet ta' xogħol huma kbar. Hemm potenzjal sabiex inbidlu l-iskar tal-plastiku fi prodotti ġew materjali hawnhekk fl-Ewropa u bekk il-pakketti tal-plastiku jkunu kollha eh, jistgħu jiġu utilizzati mill-ġdid jew riċiklati sal-2030 u dan huwa mod kif intejbu l-ekonomija u l-kwalità tar-riċiklaġġ tal-plastik u namlu opportunitajiet realtà qed namlu inwaqfu kol strumenti sabiex ikollna investimenti u innovazzjoni u bekk mm, naqsu indifferenza fl-arfin u niżviluppaw soluzzjonijiet innovattivi għal riċiklaġġ u dan huwa tajjeb tkabbir fl-Unjoni Ewropea. E, niftakru wkoll illi e, oġġetti tal-plastik għal użu ta' darba biss qed iwaslu għal ħafna plastiku fl-ambjent dawn huma 50% tal-iskart fuq il-bajjiet. Rridu nindirizzaw il-kwistjoni u għalhekk qed naħdmu fuq proposta fuq il-plastiku li jintuża darba biss u Mir tas-sajt li għandu eh, jasal di proposta għandha tasal f'Mejju barra minn hekk il-qafas ta' monitoraġġ u l-ħidma fuq eh, il-relazzjoni bejn il-kimiċi prodotti u l-leġislazzjoni tal-skart eh, eh, eh, għaddej ħidma fuqa. L-ekonomija ċirkolari qed tistikseb importanza anki barra l-Unjoni Ewropea rridu tranzizzjoni globali u l-Unjoni Ewropeja għandha rwol importanti fl apposta ta' tranzizzjoni f'pajjiżi terzi. Tranzizzjoni globali għall-ekonomija ċirkolari tajn ukoll sabiex nimplementaw l-Aġenda tal-2030 u nilħu l-SDGs. Is-summit tal-G7 aktar tard din is-sena ser jiddiskuti kif e, settur tal-plastiki jkun iktar ċirkolari u ma nħallux l-iskar tal-plastik jasal fl-ibħra. Il-karta tal-plastik tal-G7 ser tikkontribwixxi għal produzzjoni ta' plastik konsumu u rimi aħjar skont l-SDG 12 u l-istrateġija tal-plastik tal-G7 l-Unjoni Ewropeja aħna nappoġġaw l-implementazzjoni tal-SDG 14. U jina kontent li għall-ewwel darba li pran nifushom ser ikunu prominenti fuq l-aġenda tal-G7. Bekk ser nanmu wkoll fuq is-segwitu. Anzi, dan se nkomplu mal-konferenza tal-oċeni li kienet ta' suċċess li saret f'Ottubru tal-2017. U bekk żviluppajna mexxija Ewropeja dan il-qassam. Il-biraħ kont fuq il-Kosta Belġana sabiex innatfu e, bajja flimkien ma mijiet ta' impjegati ta' Kummissjoni u Parlament. Kien hemm ħafna plastik li nġabar. Dan juri illi rridu nagħmlu ktar sabiex nipproteġu l li bħraw l-oċeani. Is-sena l-oħra kellna żewġ avveniment importanti dwar l-oċean wara konferenza ta' Nazzjonijiet Magħquda importanti dwar l-SDG 14 ġunju l-Unjoni Ewropeja eh, għamlet f'Malta il-konferenza Our Ocean f'Ottubru li għadda u kella riżultati għat marajna bħalhom qabel. Kienem kważi 450 impen aktar minn 7 biljon euro ta' ottiet finanzjarji u 2.5 miljon eh, kilometri kwadru ta' zoni protetti fil-bahar. Irrid nerġa' naqqat l-Ewropa ma' ċittadini u ntejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Għalhekk jiena għamilt ħafna sforza biex intejjeb il-kwalità tal-arja tal-Ewropa. Il-kol nafu dwar il-periklu illi il-kwalità ta' arja ħażina għandha fuq is-saħħa umana, implementazzjoni sħiħa tal- eh, direttiva għal limitu massimu tal-emissjonijiet nazzjonali tal-2016 u leġislazzjoni toħra relatati mal-arja anki direttiva tal-impjanti eh, ta' kombussjoni jgħamlu differenza kbira sejri naqsu bil-nofs l-impatt ħażin fuq is-saħħa ta' tniġis tal-arezza l-2030. Però l-2030 huwa tard għal 400.000 persuna li jmutu mewta bikrija fl-Ewropa meħabba l-kwalità tal-arja u għal miljoni li batu blazma u martiħor respiratorju. Għalhekk aħna staqsejna l-istati membri sabiex iwaslu arja nadifa issa u mhux fi żmien 10 snin. Id-dialogi dwar arja nadifa qed jgħinu l-istati membri sabiex jitalmu u jaqsmu l-aħjar prassi b'miżuri illi eh, ġew eh, ipprovati u jaħdmu. Però għamżon ta' iktar impenn ħafna zoni fl-Ewropa għat għandhom ikollhom kwalità tal-arja ħażina u l-istati membri mhux qed jieħdu il-miżuri meħtieġa sabiex e, din il-kwalità e, titjieb. Irridu nieħdu azzjoni dan huwa rwol tal-proċess ta' ksu tagħna. Il-Kummissjoni kienet ċara dwar dan fejn ma jittieħdux miżuri kredibbli f'waqthom effettivi wara il-laqa ministerjali ta' dwar il-kwalità tal-arja li organizzat fit-30 ta' jannar, aħna ser eh, nirreferu dawn l-istati membri l-orti. Issa wara li l-analizi fid-dettal ta' kontributi kollha ġiet konkluda bħalma wedna sa' nofs marzu, jiena fil-fatt ser niproponi l kullezza biex nimxu l qoddib b'numru minn dawn il-każijiet bħala parti mill-ċiklu ta' ksur li mis fl-aħar ta' april nixtieq nirringrazzja l dawk il-kollegi illi ħadmu ħafna fl-aħar xarsa sabiex jevalwaw dawn is-sottomissjonijiet. Id-dedikazzjoni tagħhom għal tiġijiet ta' ċittadini i waħda mirevoli. Issa dwar l-ilma illi niproteġu din ir-riżorsa kien punt importanti fuq l-aġenda tiegħi. Il-proposta tal-irma tax-xorb adottata f'jannar se ritejje il-kwalità jipproteġi konsumaturi minn eh, riski fuq is-saħħa potenzjali fil-futur u tejje l-aċċess tal-ilma għal kulħadd. Il-proposta tinkludi wkoll dispożizzjoni sabiex ikun hemm aċċess għal-ilma minnaħa ta' gruppi ta' popolazzjoni vulnerabli u bekk nikompletaw ir-risposta tal-Kummissjoni għall-ewwel inizjattiva ta' ċittadini ta' suċċess dwar Right to Water li nerġaw nużaw l-ilma u hija għadda sabiex nindirizzaw in-nuqqas tal-ilma qed naraw nistudjaw numru ta' azzjonijiet sabiex e, ikun hemm iktar żvilupp fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Irridu nużaw iktar l-ilma mezza dan ikun kost effiċjenti u sigur. Proposta leġislattiva għall-użu mill-ġdid fir-irrigazzjoni e, fl-agrikoltura qed tiġi żviluppata u se tiġi adottata fil-ġimgħat li ġejjin Termini ta' kwalità ta' ħajja reach għamlet differenza kbira fl-aħħar 10 snin. il leġizlazzjoni fil-fatt bidlet il-mod kif l-Ewropa taħseb taħseba dwar il-kimika u m'għandniex ninsew dan. Ir-reviżjoni riċenti tikkonferma li wara 10 snin ta' operat reach tejbed mod importanti protezzjoni tas saħħa u tal-ambjent. Kien hemm ukoll promozzjoni tal-alternattivi għall tesser fuq l-annimali u l-movimenti res tal-kimika fis-suq uniku tal-Unjoni Ewropea Reach qed taħdem bisħieħ u qed wasal riżultati, però ovvjament dejjem nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni hemm nuqqas Qasijiet fil-data, fil-dossiers ta' reġistrazzjoni, hemm bżonn ta' situazzjoni ndaqs bejn kumpaniji tal-Unjoni Ewropea u dawk mhumiex, għandna bżonn proċess ta' autorizzazzjoni iktar faċli, eh, infurzar aħjar u E, aktar appozza biex l-SMI sikunu konformi, però dawn l-affarijiet kollha ma jistgħux isiru minnaħa tal-Kummissjoni biss. Nispera li l-Istati membri jinvolvu aktar ruhom u joffru riżorsi adekwati sabiex eh, inwassu riżultati. Natura dejjem kienet waħda mill-aħjar modi biex l-Ewropa tingħaqad maċ-ċittadini. Natura 2000 hija eżempju eżempju ċar tal-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea. Mingħajr in-natura ma jkollniex kwalità tal-ħajja. Għalhekk jiena kuntent illi sar progress tajjeb hawnhekk il-pjantazzjoni għal natura n-nies u l-ekonomija eh, adottat fl-aħħar f'Aprili għadda qed wasa riżultati fuq il-erba' prioritajiet il-gwida, id-dialogu, il konformizza investiment u eh, l-outreach. Se jkun hemm diversi dokumenti ta' gwida li se jiġu pubblikati, il-funding life, il-finanzjament life għad konservazzjoni ta' natura zid fil-mija u il-ġurnata ta' natura 20 2000 eh, fl-Europa qed tikseb iktar importanza, però l-2020 daqti jasal u għanna bżon namlu iktar sabiex nilħu l-miri tal-biodiversità. Sfida kbira hija nuqqas ta' dakkara. Hemm bżonn ta' azzjoni urġenti u deċiżiva rridu nirrispondu b'inizjattiva sabiex nindirizzaw din il-problema. Hekk kif sejjaħ eh, il-Parlament. L-Unjoni Ewropea qed ukoll tmexxi triq sabiex nipproteġu il-frontieri nazzjonali eh, il-biodiversità li nim il-frontieri nazzjonali, il-BBNJ hija strument ta' governanza tal-ibħra globali sabiex intejbu nimplementaw l unklo sabiex nindirizzaw il-bżonijiet speċifiċi tal-konservazzjoni u l-użu sostenibli tal-biodiversità l inin mill-ġurisdizzjoni nazzjonali. It-tielet priorità tiegħi kienet lan illi eh, dan kollu isir dejjem kont naf illi l-politika u l leġislazzjoni issir reali biss fil-post, irridu jaħdmu fil-prassi u għalhekk aħna ħdimna sfiq sabiex eh, nagħmlu namlu l-politika realistika u ntejbu l-prattikabilta. Waħda mill-lodo ġodda li aħna żviluppajna b'dan moħħna hija il-EIR, illi aħna nedejna is-sena l-oħra għandha ċiklu ta' sentejn u aħna diġa qed naħdmu fuq ir-rapporti għal pajjiżi għat-tieni ċiklu is-sena d-dieħla li għandhom jiġu adottati fi żmien sena. L-intenzjoni tagħna hija li nżidu tliet temi ġodda tibdil fil-klima, l-kimika u l-emissjonijiet industrijali qed nidu wkoll passi oħra sabiex nindirizzaw kawża ta' implementazzjoni dajfa imsemmija fir-rapporti tal-IIR mm, l-aktar nuqqas ta' konformità u mekkaniżmi ta' governanza. Il-plan ta' azzjoni għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali u l-governanza sertajn l-istati membri b'aspetti prattiċi, per eżempju, hemm gwida ġdida l-istrateġiji sabiex niġġieldu ir-reati ambjentali. Illi l-affarijiet isiru xi drabi jirrikjedi ħafna riżorsi anki dawk finanzjarji dan huwa importanti partikolarment fil-kuntest ta' diskussjonijiet li għaddejjin dwar l-MFF li jmiss. Kollegi, jiena naħseb li dan huwa qasam jor fejn aħna nistgħu naħdmu flimkien sabiex nagħmlu pressjoni tajba. Irridu nbidlu il-qafas finanzjarju dan eh, għandu bżon ta' ħidma kbira, għandu bżon l-appoċ ta'kom sabiex il-finanzi jmorru għal attivitajiet sostenibli. Il-Kommissjoni adottat pjantazzjoni eh, dwar il-finanzjament sostenibli fis-7 ta' Marzu se jkun hemm prinċipji ta' tassonomija jew sistemi ta' klassifikazzjoni għal finanzjament sostenibbli hemm possibilità illi nużaw il-qafas ta' l-ecolabel għal skema ta' ticket jarar ċertu prodotti finanzjarji. Bekk nasiguraw l-investimenti jkunu skont konsiderazzjonijiet ambjentali u soċjali ser naġġornakom dwar il-progress li jsir f'dan il-qasam, dwar il-fondi finanzjar eh, futuri anzi Anki jekk l-arkitettura finali ma ġiex deċiża qed inħarsu qed nistudjaw il-kontinwazzjoni tal-approċċ preżenti u rridu nintegraw l-anijiet ambjentifi fil-finanzjamenti kollha tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport tagħkom fuq il-programm ta' azzjoni ambjentali, is-seba' wieħed, e, fil-fatt e, identifika x'inhu qasijiet jiena naqbel li hemm bżonn ta' aktar koerenza tal-politika u nintegraw l-anijiet ambientali f'politiki oħra dan huwa importanti b'mod partikolari fil-pak illi għandha bżonn tagħmel iktar għall-ilma natura u l-biodiversità. Fil-forma attwali tagħha l-politika mhux qed twassal riżultati kif mistennija minkejja il-finanzjament importanti li jiġi id-dedikat Dan ġi ikkonfermatu ukoll mill-Qorti tal-Awdituri Ewropeja u jiena qed naħdem bisseħ sabiex eh, nirranġaw is-sitwazzjoni fil-proposti li ġejjin. Il-Kommissjoni qed tipprepara wkoll proposta għal life, għal programm live ta' wara l-2020 sabiex insaħu r-wol tal-ambjent u l-integrazzjoni tiegħu. Jista' jkun hemm pereżempju proġetti ta' integrazzjoni strateġiċi il jużaw fondi mill-PAK u l-fondi reġjonali intejbu il-pjanijiet u l-programmi għall-arja, ilma, skartu natura. Jiena nilqa l-appozz ħieħ minnaħa tal-Parlament Ewropew fuq dan il-programm essenzjali. Seba EAP għandu għan utli u għet ikompli jaqdi dan l-għan. Aħna qed naħdmu fuq evalwazzjoni tal-programm kollu u imbassu se jkun hemm konsultazzjoni mifruxa mal-partit interessati kollha nilqa l-appoġġ tagħkom dwar dan u ninsab ħerqan li rapport jiġi adottat fil-plenarja. Noqgħod ukoll fuq l-appoġġ tagħkom sabiex il-proposti leġislattivi kollha li preżentajna jew li ser nippreżentaw fil-ġimgħat li ġejjin jiġu indirizzati ta' malajr mill-kumitat sabiex il-ħidma fuqhom tiġi konkluża qabel it-terminu attwali tal-Parlament. Grazzi tal-li eh, smajtuni. Tkellimt għal iktar ħin mill suppost, però xtaqt nati stampa ċara ħafna. Ma nistax insemmi kollox, ma nistax nsemmi da kollu li kon qed nagħmlu li ser nagħmlu, però dawn huma kwistjonijiet importanti wkoll u ninsab ħerqan li nisba dwar il-prijoritajiet tagħkom ukoll nirringrazzjakom ukoll tal-kooperazzjoni tajba illi kellna matul dan il-perjodu u tal-atmosfera kostruttiva illi urejtu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Kummissarju. Issa ngħaddu għal mistoqsijiet l-ewwel. Il-koordinaturi żewġ minuti. Grazzi ħafna Senjura President, grazzi lilek sur Kommissarju aħna wekk din nitkellmu fuq il-kwalità tal-arja. Semmejtu inti dan is-suġġett u nixtieq instassik mistoqsija jekk tippermettili dejjem. L-ewwel nett jiena naħseb li hemm iktar u iktar diskussjoni fuq in-numru illi is-semma ta' mijiet ta' eluf ta' nies li qegħdin imutu minħabba kwalità ħażina tal-arja. Jiena minħabba li kont qed inħares lejn l-istudji verament qed noqgħod daqsxejn attent fuq x'ħanejt minħabba li l-istudji naturalment juru biċċar u xi ħaġa illi kulħadd jista' jifhimha li l-kwalità tal-arja mhijiex tajba. Xi ħaġa importanti hija li l-Kummissjoni bdiet ċertu proċeduri kontra ftit mill-istati membri u jekk ħanaslu għal eh, umbat eh, konklużjoni u sentenza jena nasab il-Kummissjoni għandha tagħmel il-parti tagħha u ma nafx kemm nista' ngħid li jiena kuntent bil-mod ta' kif is-Sinjor Bienkowska u ħaddieħor qegħdin nifarfru minn fuq spallihom kien hemm dikjarazzjoni tas-sena 2013 li kellu jkun hemm linji gwida pubblikati fuq eh, il-kwalità tal-arja, per eżempju, tal-linja bass li tkun għaddejja fiċ-ċentru tal-belt li dan jista' eh, iwassal jekk aħna nieħdu ħsieb il-bass, il motta kif hija mamra din it-tal-linja, tista' tkun iktar ta' benefiċċju milli kieku aħna nieħdu ħsieb l-emissjonijiet, pereżempju ta' trakkijiet, iżda kif qal Udo nafu il-prattikanti għedin jgħidu illi din xi ħaġa li mhijiex possibbli li tkun implementata, ġifieri jiena nixtieq inħeġġek biex tagħmel din il-ħaġa u nixtieq inkun naf Allura meta intom ħatwet u l-wedit tas-sena 2013, grazzi. Thank you very much. Now for the... Grazie ħafna fissem l-SNT, Signora Capisson. Grazzi ħafna signora President mela l-ewwel qabel kollox jiena xtaqt ngħid lill-Kummissarju li naħseb li xi ħaġa eċċellenti dak li għalinna minħabba naħseb li hija proposta leġislativa tajba ħafna xogħol tajjeb u li sar minnaħa tal-Kummissjoni speċjalment fuq il-livell ambientali, jina naħseb li jekk nibqgħu sejrin nek, ħan nistgħu nagħmlu progress apparti minn hekk. Jiena nixtieq ngħid illi apparti li jiena sodisfatta kif qal il-kollega kien hemm bżonn ta' iktar ħidma fuq il-kwalità tal-arja, speċjalment fil-bliet il-kbar. Jiena naħseb illi dan kien suġġett li inna nipposponu u maħniex qegħdin nieħdu pożizzjoni Sirja u soda fuq għadin u naħseb li dan huwa l-preżent u rridu nagħtu tweġiba tajba oħra rridu nikkonsidraw hija li bħalissa aħna din nitkellmu fuq il protezzjoni ċivili dan is suċċet huwa inizjattiva eċċellenti li għandna bżonn biex inkunu iktar Ewropej. Issa li qegħdin naffaċċaw il-fatt li aħna ma nistgħux noqogħdu lura mill-bidla tal-klima. U meta nħarsu li dan il mekanizmu tal-protezzjoni ċivili aħna naħsbu illi għanna bżon verament li naħdmu iktar fuq il-prevenzjoni, fuq l-analiżi tar-riskju, analiżi differenzjata skont ir-reġuni differenti. U apparti minn hekk jiena kont qed naħseb li biex nkunu iktar effiċenti, biex niġġieldu kontra l-bidla tal-klima forsi jkun tajjeb u li jkollna xi tip ta' mekkaniżmu għabazi ta' osservatorju Jo, mekkaniżmu li jista' jwassal għal koordinazzjoni ta' dawn l-interventi kollha ħalli bekk inkun iktar effiċenti f'din il-bidla eh, f'din kontra bidla tal-klima. Ħaġa oħra speċifika li xtaqt nsemmilek hija illi aħna ħa nistidnuk sur kummissarju għal biex tattenti wkoll koll użur dan il-park naturali fi Spanja fejn hemm ċertu analiżi bħalissa li qiegħda ssir min-naħa tal-Kummissjoni rridu naraw eżattament l-istudju tal valuzzjoni tal-impatt xsej rizulta nixtieq illi inti tintħu interess f'dan il-proġett ħalli dialogu jisir, ħalli naraw illi dan il-proġett ma jkunx paralizzat u jibqa' miex jiskont il-riski. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, grazzi ħafna, Signor President, grazzi lill-Kummissarji tisur Itema. Nixtieq nism iktar dwar l-involviment tiegħek ma' DG Agri dwar il-proposti ġodda għal pak xinu l għol tiegħek eh, x'inhi l-enfasi li qed poġġi u nixtieq nisma' jekk taqbilx ukoll illi għandna niffukaw aktar fuq ir-riċerka u l-iżvilupp fuq innovazzjoni ekoloġiċi u teknoloġiċi sabiex nżidu l-biodiversità, per eżempju, sabiex nġildu eh, tibdil fil-klima proteġu natura, l-ilma, pero u kol nasu aktar potenzjal u aktar ekonomija fil- eh, fl-agrikoltura, l-ekonomija ċirkolari eh, hija parti mill-agrikoltura, tifoka fuq l-agrikoltura, pero fadal ħafna jsir. Umbat dwar il-kualità tal-ħajja tal-ħamrija jista' jwassal l-iktar benefiċċju l majżon fil-ħamrija. Mm, Nutrienti li jinfirxu fil-ħamrija, mbagħad ikollna iktar eh, prodotti ta' kwalità. Nixtu nkunu nafu x'inhu l-futur ukoll tal-pak. Grazzi ħafna fisem il-ħodor is-Sur Housling. Grazzi ħafna sur kommissarju, nixtieq li nissieħed ma' dawn il-mistoqsijiet li aħna smajna anke fuq ehm, l-anijiet tal-biodiversità sas-sena 2020. Ah, naħsbu li aħna żgur illi maħniex ħanilquhom dawn l-anijiet jekk il-politika tal-bidja tal-politika agrikola mhix ha eh, tinbidel xi ftit ħalli naraw li tippreserva aktar biodiversità parti minn hekk jiena naħseb illi hawnhekk fil-proposta tal-Kummissarju Hogan rridu verament naraw illi fil-politika tal-bidja rridu nbidlu xi ħaġa iżda Sir Hogan qal li jixtieq inneħħi l-greening iżda ma nafux eżattament x'se jibdel il-greening allura. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq il-mandat? jirrit ikun hemm iktar eh, eh, tentattiv ta' xogħol fuq il-livell pubbliku, pereżempju, forsi intom smajtu wkoll fuq ir-rapport li kien preżentat illum fuq il-deforestazzjoni fl-Amerika t'isfel u il-produzzjoni tas soja anka għal-bidja Ewropea dawn huma verament ċifri drammatiċi ħafna naħseb li speċjalment meta aħna nitkellmu fuq il-kummerċ ħieles il-ftim ta' kummerċ ħieles mal-Mercosur dawn huma affarijiet li aħna rridu niddiskutuhom bħal pereżempju eh, l-importazzjoni tal-laħam ta' ċanga pereżempju eh, hija xi ħaġa illi tixtieq illi nixtiequ li nsidu għażda hemm bosta punti li rridu aħna niddiskutuha nisdiskutu manka mal eh, kummissarju responsabli għal-bidja anka fuq eh, l-użu tal-pestiċidi, mux fuq l glifosati biss jew fuq il-njo tikoċidi, jena naħseb illi verament rridu naraw fuq il-level Ewropew x'tib ta' pjanijiet għandna jekk il-pjanijiet ta' tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi x'qed ikunu rispettati u din hija xi ħaġa illi il qed naraw li sa fl-istati membri mhux qegħdin jieħdu ħsieba u nixtieq nkun naf inti x'taħseb. Thank you very much and now Mr. Grazie ħafna is-Sur Pedicini. Grazie. Grazie President. Jiena xtaqt nitkellem fuq il-kwistjoni tal-kwalità tal-arja. Illi diġà diskutejna darb'oħra għax specialment fuq is-summit tal-kwalità tal-ar ta' 30 ta' jannar jider illi 130 belt fil-27 eh, stati eh, ġew miksura l limiti tal-emissjonijiet. Injoraw il-limitu annwali ta' emissjonijiet ta' CO2. Seba pajizi ta' partikolat fini u oħrajn edin jinjoraw il-PM10 għal 10 xhur fi xar Xuhut minn dawn l-istati qed jgħidulna illi se joħduhom quddiem il-qorti tal-Ġustizzja Ewropea għal din ir-raġuni. Nixtieq inkun naf minn għandek li huma dawn l-istati u anki kemm hija il-proċedura ta' ksur illi iċ-ċittadini se jkollhom iħallsu, mhux il-gvernijiet. Jiena għawnek nishtiq nikkritika dan il-mekkanizmu għak għaxek minnaħa wahda. ħaġa tajba, illi l-istati membri li ma jrispettawx il-regoli u ma jaslux għal riżultati kif suppost li jiġu sanzjonati minnaħa l-oħra, il-problema hija illi is-sanzjoniet qed iħallsuhom iċ-ċittadini illi diġà ħallsuhom anki ħalsu l-prezz fis-saħħa tagħhom stess. Irridu nsibu metodoloġiji differenti illi e, jistaw anki ikunu soluzzjonijiet li jikkastigaw inqas li ċittadini u iktar li politiċi li kawżawhom dawn is-sitwazzjonijiet. Thank you very much. That concludes our first. Grazzi ħafna u bekk konkludejna l-ewwel round sur Kummissarju tixtieq tirrispondi. Grazzi ħafna L-ewwel nett għalina jiena nixtieq nirrispondi għal xi mistoqsijiet li tresqu minn Peter. In-numru li qed nitkellmu dwaru hawnhekk, l-ewwel nett naqbel miegħek illi il-fatt mhux aċċettabbli u mhux in-numri għaliex in-numri ġew ċarati mill-Aġenzija Ambjentali dawn huma imwiet bikrija, però mbagħad hemm ovvjament numri ta' persuni li għandhom mart kroniku, mart eh, respiratorju, iva aħna se nkomplu għaddin blazzjoni bħalma semmejt. Naqbel mija kirli rridu nindirizzaw is-sorsi wkoll. Nista' nindirizza lill istati membri dwar jekk hux qed rizultati riżultati jew le, però ovvjament il- każijiet ta' ksur irridu jinfetħu jekk is-sorsi mhux konformi ma' leġizrazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed nitkellem dwar l-industrija, trasport, l-agrikoltura, l-ġenerazzjoni tal-enerġija. Umbat dwar il-linji gwida il-proċediment ta' ksur huwa l-aħħar għażla xi wħud saqsew x'appoġġ nofru e, dan il proċedura l-aħħar għażla u mbagħad kellna l-forum ta' e, Arja Nadiva f'Pariġa, f'Pariġi kellna dialogi kanna laqat esperti tal-kwalità tal-arja, darbtejn jew tliet darbit fis-sena, jkopperajna wkoll sabiex ninkoraġġixxu l-aħjar prassi permessa jitriġifieri il-modi kif nappoġġaw l-istati membri huma diversi naqbel u mbagħad li l-azzjoni trid tittieħed issa naf illi qed naġixxu tard iż-żejjed għax xi miri kellhom jintlaħqu fl-2005 u fl-2010 iva hemm urġenza kbira naqbel miegħek dwar il-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili. Hawnhekk qed nitkellmu dwar azzjoni ta' appoġġ tal-immedju l-istati membri jridu jifmu illi il-leġizlazzjoni ambientali, direttivi mhux jistgħu jintużaw għandhom jintużaw għaliex il-leġiżlazzjoni ambjentali tista' tipprevjeni il diżastri naturali meta nitkellmu dwar il-leġiżlazzjoni ambjentali qed nitkellmu dwar illi nevitaw diżastri naturali wkoll illi għandhom spisa ekonomika però jiswew ħajjiet tan nies ukoll. Dwar il-kwissjoni ta' Spanja u l-biodiversità, Iva Spanja tagħmel numru ta' inizjattivi, l-aħħar inizjattivi li inizjattiva li dejta li fi Spanja kienet karta ta' ekonomija ċirkolari kien patt illi ġi iffirmat minn numru kbir ta' partijiet interessati. Għalhekk jiena ninsab ħerqan għall-inizjattiva ġewwa Spanja wkoll. Altimar tkellem dwar il-pak. Naħseb il-pak hija waħda mill-ikbar sfidi illi qed iħabtu ċna magħha dwar il-studji dwar il-biodiversità, l-istat tal-ambjent, ta' natura il-revizjoni ta' nofs terminu tal-biodiversità, dawn mhux qed jaħdmu sew u din mhux parti waħda ma kollha. Il-kawża hija l-agrikoltura. Il-greening fil-pak mhux qed iwassal riżultati sfortunatament mhux qed ngħidha jien. Tinġi ikkonfermata wkoll mill-Qorti Ewropea tal-Artituri. Meta nitkellmu dwar eh, tniġis min-naħa tal-agrikoltura mhux qed nitkellmu dwar tniġis fuq l-art biss, Però tajjeb li tkunu taf ukoll li l-fertilizzanti huma l-ikbar eh, sors ta' tniġis anke fl ibra il-Kummissjoni bħalissa qed tagħmel reviżjoni tal-pak għandna opportunità ta' darba. Jekk di darba ma nagħmlux l-affarijiet kif suppost mela ser nibqew fejn aħna għal seba snin wara l-2021, għalek nitlob l-appoċ ta'kom u kol, naħseb li għanna nużaw il-greening fil-pak u għanna nifqu natu sussidji l prassi u natu verament valur mizjut naqbel ma' Hogan qed namlu l-aħjar li nistew sabiex nissemplifikaw il-leġiżlazzjoni ambientali u ndaħluha fil pak Et nippruvaw natu valur miżjud l-ambjent u lil eh, l-ekonomija ċirkolari, però hemm differenza bejn tikteb dokument u toffri leġislazzjoni xirqa dwar innovazzjoni, riċerka u żvilupp qed naħdmu fuq dan fuq sma oħra anki fl-ekonomija ċirkolari minnata ta' orizzont 2020 qed nagħtu 650 miljun għal dan. Hemm ħafna problemi marbut ukoll ma' leakage fil-ħamrija saru l-istess kommenti minn housing dwar il-pak, il-biodiversità, il-pestiċidi. il pak il biodiversità il pestiċidi Is-sur Piediċini, l-istess kummenti dwar il-kwalità tal-arja, naħseb illi qed nifokaw ħafna dwar dak illi qed jiġri issa f'termin ta' ksur tar regoli tal-kwalità tal-arja, però sa mill-2014 kellna proċedimenti ta' ksur kontra il-13 stat membru fuq NO2, 16 fuq PM10, xi oħrajn oħra fuq SO2 u oħrajn dwar monitoraġġ ta' tniġis fl-arja. Introduċejt ukoll l-indiċi tal-kwalità tal-arja. Naħseb illi dinija għodda illi tajn iċ-ċittadini għax il-kwalità tal-arja għandha impatt kbir fuq il-ħajja taċ-ċittadini tagħna dan huwa mod kif iċ-ċittadini tagħna jistgħu e, ikunu jafu x'in il-kwalità tal-arja fejn jgħixu. Din hija xi ħaġa li nedejna f'Pariġi is-sena l-oħra waqt il-forum tal-arja nadifa. Grazzi, komissarju. Mela sa għandu għattini round minuta kull wieħed. Signora Grostet. Grazzi, pres komissarju. Inti tkellim fuq il-biodiversità. Hemm rapport tal-CNRS Franċis illi tkellmet fuq il-fatt li ħafna Eh, speċi ta' asafar eh, sparixxew eh, fejn hemm koltivazzjonijiet. Inti tixtieq tagħmel fuq il-direttivi, titkellem fuq direttivi habitat u anki tal-asafar. U il-kwestjoni għall istrateġija u t-rigwarda anki l-impatt tal-prodotti tal-farmaċi, farmaceutiċi fuq l-ambjent. Din hija importanti anki meta nqisu il-reviżjoni tal-mediċini. Irridu e, e namlu eh, evalwazzjoni iktar effettiva il-riskju e, ta' sustanzi li jitħallew fl-ambjent. Pero din ħaġa komplikata ħafna. Nishtiq nistaqsi jekk dana mux qed jiġi studjat f'dan il-moment u se tagħti risposta fuq dan il-punt. Grazie. Zorinjo. Grazie. Grazie, President. Kommissar, jen ixten għamillek mistoqsija fuq il-foresti. Il-foresti huma ekosistemi importanti ħafna minna ħata l-ambjent. Kif inti ta' fissena li għaddit, imħabba l-bidla tal-klima u anki mħabba problemi endemici tal-ġestjoni tal-foresti, il-foresti tal-Portugal, però anki in ġenerali tal-Mediterran ġew mill-quta b'mod gravi mill-nirin. Hemm e, e, associazioni, assoċjazzjoni, partnership association u inti e, taf kien hemm anki stħarriċ online u ħafna nies li ħadu sem ivvutaw għal uh, Eh, għal specimen ta', eh, ta siġra portugiza li għal iktar wahda antika tal-ispeċe taħħa. Irridu nimpenjaw ruħana biex ikunem eh, ambjent sostenibli fuq livell Ewropew kienem proposta biex natu iktar risorsi għal foresti. E, anki biex nkun nistaw inżidu l-użu tal-biomassa. Jina eh, Eh, rapporter fuq dawn l-aspetti tal-enerġija u l-enerġija li tiġġeddet. U hawnhekk hemm każ um, partikolari li jiġi li jrid jiġi trattat għax għandu element ambientali pożittiv ħafna. U nixtieq nagħmel kumment fuq l-istrateġija Ewropea fuq il-foresti. Hemm bżonn nappoġġaw l-evoluzzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija mill-residwi tal-foresti. Grazzi. Grazzi ħafna. Essur la via. Grazzi kummissarju tal-li jataw il-lum. Jena nishtiq nitkellem fuq l-ilma. L-ilma eh, fuq dak illi intqal minnaħ tal-WHO eh, fuq il-kwalità tal-ilma illi talbet revizjoni tal-parametri u nishtiq nikkonċentra fuq il-parametru tal-prezenza ta' borum illi l-Unjoni Ewropea edha tirrakkomanda milligram għal kull litri u għat li WHO għetant likt mux iktar minn 2.4. Dawn huma fil- eh, fil-terreni, fil-art, fil-ħamrija vulkanika, dan huwa importanti ħafna. Jiena eh, minn sqallija u hemm bżonn ikun hemm deroga għal dan il-parametru. U jiena ħafna drabi ktibt lill kummissjoni ma kull darba rispondewni illi peress li se ssir rikas, rifużjoni, se jkun hemm revizjoni anki tal-parametri. U dana anki fit-test e, e, hemm eh, referenza għal fatt li m'hemm studi xjentifiċi waqt li WHO E għanda e parametri differenti. U forsi e wasal il-moment biex aħna nirrispettawhom dawn il-parametri ta' WHO. Grazie. Sur Volkan. Grazie, President, Commissario. Jena nishtiq punt partikolari illi qed jaffetwa l-art u naturalment anki l-popolazzjoni ta' eh, fil flibliet il-nitrogen oxide mill-vapuri mil tista tkun ħafna iktar mill-emissjonijiet tal-vetturi fuq l-art li ħaġa eh, gravi u dan nistaw innaqsom jekk jekk il- Eh, il-dawn il-bastimenti jiġu obbligati jużaw l-elettriku mm, shoreside. Huma mhumiex eh, kontenti għamluh dan għax qed eh, iħossu li hemm zvantagġi. Jiena nixtieq nitlob lill-istituzzjonijiet biex tiżviluppa set ta' regolamentazzjonijiet għal dan it-tip ta' elettriku biex bekk inkunu nistaw natu motivazzjonijiet għal l-investimenti neċessari. Jiena bħala Parlament Ewropew adottajna opinjoni fuq il-governanza tal-oċean u nitolbuk illi sal-2020 toħorġu bi proposta biex tirsolvu din il-problema. U jien xtiq nkunaf naf minn għandek e kantkomx idea jew pjanijiet f'din id-direzzjoni. Għaliex il-kwalità ħażina tal-arja hija hija hija problema kbira fil iblit fil iblit eh, ta' ħdej il-bahar. Ta' eh, portijiet. Signora Gardini, zewċ affarijiet, kommissarja. Jena shadow għall-IPP fuq il- fuq il-ħut pelagiku zaħir fl-Adriatiku. U jena nistaqsi fuq il-prezentazzjoni illi il kommissjoni i prezentat data illi għalet illi kienet se tagħmel revizjoni tal-pjan oriġinali tas-sajt. Hemm modi ġodda llum differenti illi qed jiġu użati ġa fil- fil, fil bahar tal-Tramuntana, tal eh, specialment fuq biomassa li għandhom ħajja asira ħafna. Eh, il- dawn id-data specialment edin tajdu intkom li ma tippermettix li namlu azzjoni fuq il-biomassa. Ma taħsibx li nistaw nbidlu dan l-approċ u ma nistawx nużaw l-istess sistema tal-bahar ta' tramontana biex ikonna data aktar realistika biex inkun nistaw namlu regolamentazzjoni tal- eh, ta' sajt eh, fil-Adriatiku. Eh, eh, Ek aħna ma namlux impatt soċio-ekonomiku, se nkunu edin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 Jiena tissa fuq d-dakkara xi ħaġa interessanti ħafna li l-Kummissarju tkellem dwarha u li hemm ċertu inizjattivi li taħtamu dwarhom minħata l-Kummissjoni. Jien naħseb li hawnhekk hawn punt importanti ħafna minħabba li qed noqorbu għas-sitwazzjoni li konna fija fis-sena 2010. Jiġifieri illi aħna mhux se jkollna suċċess fil-qasam tal-biodiversità. Allura xtaqt insaqsi il-Kummissjoni ħat tibda bi proċedura ta' ksur ta' infringement għal dawk l-istati membri illi ma implementawx bizzejiet liġi liġijiet anka fil-qasam fil-ġona tal-Mediterran anka fuq il-protezzjoni ta' tjur nafu li hemm xi 20,000 tip ta' asfur tal-għana illi jgħaddu minn hemmhekk. U din hija xi ħaġa importanti għall biodiversità jiena eh, fil-fatt kont diġà saqsej din il-mistoqsija lill-Kummissjoni iżda ma rċevejtx tweġiba preċiża. Nixtieq inkun naf jekk hux ħadd inbeda proċedura ta' ksur għal dawk l-istati membri li mhux qed jimplementaw liġi kif suppost. Grazzi. Għaw xi ħadd ieħor li xtiet kellem? Is-Sur Dorfman. Thank you, Chair. Ja, ich habe mich schon vorher gemeldet gehabt, aber offensichtlich ist meine Wortmeldung. Grazzi ħafna, jiena fil-fat kun diġa tlab biex nitkellem qabel, xtaqt nitkellem miak fuq biodiversita biodiversità semmejt il-punt tal- karnivori l-gbar u anka fuq il-lupi. Jena xtaqt nkun fil kommissjoni X'taħseb ikolli ngħid illi miexat qed testima s-sitwazzjoni kif suppost jekk nħarsu lejn l-istudji dwar il-popolazzjoni tal pup naħsbu illi eh, mhux qed ikunu realistiċi biżejjed. Aħna nafu li ħafna reġuni minkejja bosta modelli ta' ġestjoni illi pruvaw isibu xorta waħda ma sabux modelli tajbin għal preservazzjoni u protezzjoni tal-speċi differenti tal-annimali, għan naħseb li rridu nkunu realistiċi l-affarijiet rridu narawhom biċċar u naraw minn huma n-nies responsabbli ħalli bekk ikollna politika li tkun verament effiċenti. Allura xtaqt insaqsi jekk aħna nixtiequx li jkun hemm ir-return tal- tal-pub jew kalla nixtiequx li f'dawk iż-żoni fejn hemm ħafna turiżmu jew kalla hemm ħafna merħliet tan-naċ, pereżempju jixtiequ xi ħaġa differenti jiena naħseb li jridu nkun realistiċi u sinċeri ħafna fuq għadi. Signora Reed. Warrof Snartajb, grazzi tal-prezenza. F'Novembru tal-2017 kienem studju ġermanis ta' ċentru Helmhost għal riċerka ambientali illi sabu illi 10 xmajar huma responsabbli għad design fil-mija tal-plastika fl-oċeani. Erba minnhom edin fiċ-Ċina u waħda hija maqsuma bejn l-Indja, l-Pakistan u l-Ċina. Issa skont il-leġislazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea fuq il-mizblat, l-Unjoni Ewropea ila t-esporta l-plastika li ċina snin. Issa, wara li ġi publikat din ir-riċerka, ġiet pubblikata din il riċerka il-ċinizi waqfu din l-importazzjoni tal-plastika. Inti taħseb li kienem xie possibilita illi xieħut mill-plastika illi spiċat fil-oċean. fil setat kienet setat kienet minn din il-plastika li qed tintbat mill-ixmajjar Ewropej lejn il-ċina, is-Sinjura Xej Pirik. Grazie, President. Jena nixtieq nagħmel namel mistoqsija fuq il-sajt tal impulsi eh, Din importanti ħafna għall-Olanda. Eh, eh, il-ministru tana qed jistudja fuq għal-futur sostenibbli tal-sajjeda il din hija importanti ħafna u rridu tkun ibbażata fuq ix-xjenza biex biex ma nitilfux l-innovazzjoni, l-isperanza ta' eluf ta' eh, familji ta' sajjeda jiddependu mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea għanda intenzjoni ti rispetta xienza u mux l-emozjonijiet. F'Novembru il-li għadda, ġi mitlub illi kollox għandu jkun ibbażat fuq provi. Però il-maġġoranza tal-awla par tal-parlament e votat kontra. Dinija danu dan proġett ta' pionieri fl-Olanda illi et nirriskjaw illi sejġi jiġi eh, imwaqqaf minn din il projbizjoni tal komissjoni Dan huwa importanti għall-Olanda, speċjalment meta nħarsu lejn l-innovazzjoni fis-sajt. Grazzi. Allora, għaw mistoqsija anki fuq is-sajt. Għaw xi ħadd ieħor le mela natu l-mikrofonu lill-kummissarju biex jagħti l-risposti tiegħu. Grazzi, ħafna, nibda, nibda. Il-Sinjora Grostet, fuq la safar, specialment la safar fuq eh, farmland, iva naqbel mija kienem tnaqis kbir f'dawn la safar b'xi 55% mill-1980. Fit-tmeninijiet. L-kawzi kienu l-agrikoltura u l-bidlit umani tal-kondizjonijiet naturali. U jina unnek nishti nerġenajt illi l-leġizlazzjoni prinċipali ma miex bizzejiet. Aħna rridu nsibu mainstreaming tal-bżonn fis-CAP inkella ma nkunux qed naħdmu biżejjed eh, b'mod proattiv għal din il-problema. Fuq il-kwistjoni tal-implementazzjoni u l-effettività nista nizgurak li fejn hemm bżonn ta' eh, proċedimenti ta' ksur biex nizguraw illi l-istati membri edin jirrispettaw id-direttiva aħna nimxu qoddim u nexuhom dawn il-proċedimenti. Dejjem għamilna hekk et nagħmlu hekk kissa u nkomplu nagħmluh. L-aħħar proċediment kien fl-aħħar lista kontra il-Finlandja fuq il-Lasafar Aider eh, fil-gżejjer tal-Finlandja. Però fuq l lasafar miex biss id-direttiva tal-Unjoni Ewropea Birds and Habitat bħala strument imma qed kooperaw ukoll ma' pajizi terzi u anki eh, f'konvenzjonijiet internazzjonali nista' nagħmel referenza per eżempju għal ħidma tagħna fil eh, task force tal-Mediterran fuq il-til eh, illegali fuq il-konvenzjoni tal-konservazzjoni tal-ispeċi migratorji tal-annimali slavaċ u anki hawnhekk aħna attivi ħafna. U mbagħad fuq il-farmaceutika. Jena naħseb li din hija ħaġa li qed tiġi diskussa wkoll attwalment. U aħna qegħdin nieħdu rwol proattiv ħafna. Dina kienet ħaġa li eh, ġiet diskussa fi laqa preċedenti li kellna. U din hija kwistjoni għaddejja issa u nittama li konna riżultati u aħna ninkludu anki il-sostanzi farmaceutiċi fost oħrajn li inħossu illi insibuhom fejn m'għandhomx ikunu. Fuq is-sur Zorinjo għal fuq dak li għandu xaqsam mal-foresti. Jina naħseb, l-ewwel net li l-ġestjoni tal-foresti hija kwistjoni hija kompetenza nazzjonali l-ewwel Pero Però naħseb illi anki hemmhekk aħna attivi ħafna. Aħna l-aħħar ksur li kellna kien is-sena li għaddiet fil-Polonja u anki fuq din il-problema rridu nżomma jnejna miftuħin u nieħdu azzjoni kull meta jkun hemm bżonn. Fuq l-enerġija rinnovabbli. L-enerġija u biomassa mi ma nipromovwix aħna tista tkun sostenibli ma ħafna drabi miex, anki mħabba fil-fat illi tikkompeti ma l-ikel anki għalix hemm telf ta' ekosistemi fil-biomassa u fil-bioenerġija, specialment meta meta għanna nikonsidraw il-biokarburanti għabbażi ta' affarijiet tal-ikel. Sur la vija din hija ħaġa li rrid nistudja u għandi risposta illi tawni, għadhom kif tawni, pero nipreferi natik risposta bil-miktub. Nifem l-importanza e, il-fat li il reġun tal-etna vulkanika u dina edha ed, din kwestjoni edha taffetwa propju dik iż-żona. Fuq Volkan, fuq l emissjoniet tal-bastimenti, eh, dini ħaġa li għedin nistudjawa għax meta nikonsidraw il-tneġis tal-arja, dina ma teġiġ biss mill-trasporti fuq l-art imma anki trasporti fil-bahar. Uma iniċsu aħna iprovajna nirsolvu għadi ħafna drabina kelli ħafna laqat u kol mal-industrija tal-kroċieri, pero nistannara eh, eh, li għandhom punt, specialment meta huma jgħidu li huma mhumiex kontra il-leġizlazzjoni biex tittejjeb il-level ta' emissjonijiet tagħhom. Huma però jikkummentaw fuq il-fatt li jixtiequ jagħmluh b'kondizzjonijiet indaqs għal kulħadd bl-IMO għax hekk nagħmluha fuq livell tal-Unjoni Ewropea aħna dejjem najdu li e, natu, eridu natu eżempju, pero għalihom jekk għalihom għalihom il-fatt li natu eżempju ifisser li qed jaħdmu għażvantaġġ. U qed naħdem mal-kollega Bulċ biex din il-kwistjoni tiġi diskussa fuq livell tal-IMO. Fuq il-pjan multianwali pelagiku għall-Adriatiku, għalina hija ħaġa importanti ħafna, għax dan huwa wieħed mill-ewwel pjanijiet multianwali fil-Mediterran. U l-Mediterran huwa hija ħaġa illi jiena nixtieq nirsolvija għax sfortunatament iktar mill- 90% ta' dawn l-istokkiet qegħdin fil-Mediterran li qed jiġu mistada eh, wis. Dan huwa reġun fejn aħna ma rnexxinniex fil-passat namlu ġestjoni tajba tal-istokkiet tal-ħut b'suċċess kif għamilna f'baċiri oħrajn. Jiena nafu l-Mediterran, jiena niġi minn hemm, eh, sfortunatament issa jieda tal-Mediterran jaħsbu illi inqas ma jkollna regolamenti, inqas ma jkollna kwota kwoti e, aħjar għal-jom għal profitt tagħhom, però mhux hekk fil-fatt Għax meta naħna nikkonsidraw il-baċiri fejn huma jirrispettaw ir-regoli, regolamenti u il-pariri xjentifiċi nimxu l-qudiem hemm ħafna progress bioloġiku fuq l-istokkiet kif ukoll anki progress ekonomiku fuq il fuq il-profittabilità tal sajjida Fil-Mediterran aħna qed nitilfu ħafna stokkiet u l ħsajjid għat jitilfu anki l-profitti. Iridu din il-kwistjoni nirsolvuha fil-Mediterran. Dan huwa forsi l-ewwel pjan multjanwali fil-Mediterran. Fil-Mediterran l-Istati membri tagħna dejjem jgħidulna ara araw l-istati li mhumiex eh, Ewropej. Eh, inutli nagħmlu regolamenti eh, u regoli, għax dawn qegħdin jimpattaw l-inna biss għax il-pajizi tal-Afrika ta', fuq fuq miex qed jirrispettawhom. U dan huwa l-ewwel wieħed, l-ewwel pjan multianwali illi qed jiġi mistat biss minn tlieta mill-istati membri tagħna. U dan ma nistax nagħmlu żball hawnhekk, jien naħseb li qabel kien hemm miżuri illi kienu miżuri li aħna nsemmuhom input illi ma jaħdmux sew u għalissa jridu inħarsu lejn miżuri output għal dawn l-istokiet partikolari. Attualment l-MAP edha fl-istadju ta' koleġizlazzjoni u li tamaw li sena slu għal xiftejn fuq u da. U bat fuq il-biodiversità. Risposta sempliċi, Iva, hija affermativa. Nistaw nimxu l-qoddim bil-proċedimenti ta' ksur kull meta jkun hemm attività illegali fuq la safar u meta ma jkunx hemm eh, rispett tal-direttiva eh, fuq la safar. Jien għamiltu fil-modi onestan wedkom sen sinkompli namlu fil-futur da. Fuq dak li għandu xjaqsam mal-karnivori, Sur Dorfman, il-mistoqsija ta' Sur Dorfman, reċentement kelli. Anki ministri tal-ambjent illi xtaqo jiddiskutu l-karnivori. Il Ejja nitkellmu fuq l-pub. Dawn mumiex il popolazzjoni tal-pup mumiex biss fistat membru wieħed jew tnej. U jiena tlabt li s-servizzi ħarsu lejn din il-problema mill-perspettiva Ewropea. Jiena imħasseb fuq il-kwestjoni għax etnajt, etna, kif għattilkom, em ministri tal-ambjent li qed jgħidu li rridu nistudjaw din il kwestjoni Forsi dan huwa fatt li aħna qed insiru vittmi ta' suċċess tagħna stess. Aħna għamilna pjanijiet ta' rkupru u l-pupu huma speċja li qegħdin jirkupraw għandna eh, kwestjoni fi Spanja, fil ġermanja fl-Italja, fl-Svezja u din il-problema sen ħarsu leha minn puntu di vista Ewropea. U naħseb illi fil ġimat li ġejjin se jiġu kelmuni tlet ministri tal-ambjent biex ikelmuni fuq din il-kwistjoni b'mod speċifiku. Umbat, fuq il-plastik u l-iskart marittimu fl-oċeani, eh, iva nistaw najdu illi wahda mill-iskart eh, marittimu u fil-fat skart tal-art li qed jispiċċa fl-oċeanu. 80% eh, tiegħu huwa plastika u kif qed jasal fil-oċeani huwa propju wieħed mill-mezzi huwa biex majar. U naf li bosta pajjiżi ħut minn dawn il xieħut minnhom qegħdin jippruvaw u nittama li jkollhom suċċess illi jirrispondu għaliha din il-problema billi waqfuha fil-xmajjar qabel ma jaslu fl-oċeani fuq iċ-ċina aħna għanna kooperazzjoni tajba ma' ċina fuq l-oċeani. Aħna kellna anki diskussjonijiet fuq kif għanna nimxu l-qoddim u anki konna edin eh, eh, naħsbu fuq l-kooperazzjoni fuq kwistjonijiet tal-oċeani mux biss fuq il-plastika u l-iskart marittimu. Ma nafx jekk il-plastika li konna qed nesportaw mill-Europa ċina fil-fat u ix dak li wasal fil-oċeani. Ma neskludiex però din il-possibilità. Issa li hemm il-projbizjoni minn naħa ta' ċina, eh, naħseb li dina hija opportunità tajba għal pajjiżi Ewropej biex jibdew jamnu eh, riċiklaċ anki tal-iskarti tagħna. Eh, speċjalment hekk aħna qed ngħidu li eh, l-iskartu assi aħna ma jagħmilx sens li nibatuhom dawn ir rizorsi lejn iċ-Ċina. Fuq il-pals, fuq is-sajt għall-impulsi eh, aħna ħadna nota tal-pożizzjoni, il-kwestjoni li rridu nirsolvu miex il-kwestjoni tal-impulsi imma il-miżuri tekniċi. Jiena kont prezenti meta eh, din il-kwestjoni ġi eh, diskussa fil-Parlament illi pratikament E, e e diskutejna fuq l-innovazzjoni tekniċi u sfortunatament però l-iktar ħaġa li diskutejna fuqha kienet l-impuls. Issa bdajna bdejna proċediment ta' trialogi u edin inħarsu lejn il-pariri xjentifiċi u innovazzjoni toħra wkoll. U ma nistawx aħna namlu ġestjoni b'suċċess tal- eh, politika komuni ta' sajt minajr il-parir tal-sajt. Għanna fatti li juri, juru illi il-fatt illi aħna nrispettaw u nibbażaw kollox fuq il-pariri xjentifiċi u waslu għal riżultati tajjeb. Fil-fatti anki bl-MSY eh, qed nagħmlu ġestjoni għandna xi ħames stokkijiet u qed fil-1989 issa għanna b'kollox għanna 74 u hemm disa li qed jiġu studjati fix-xjenza u dan huwa progress tajjeb għax wasanna sa disa issa għaliex qegħdin segu il-parir xjentifiku. U nittama illi nkunu nistgħu insibu kompromess bilanċat fuq dawn il-miżuri tekniċi b'mod partikolari. Grazzi, Komissarju. Tal-li rispondejtna, tal-li ġejta unnek u ta' u ntajna. Jien naħseb li kollegi sabuhom interessanti ħafna u aħna napprezzaw ħafna l-fatt li inti t-parteċipajt fil-dibattitu maħna u nawguralek għessuċess anki fid-dibattitu fil-ħidma Grazie, Grazie, anki minna. Jgħid grazie anki l komissarju So, um, I will uh, make some announcements. Mela, ha, luza dan il-ħin biex natikom xiftit ta' barijiet amministrativi minna ħatijaj, għalli ma naħlux ħin mela f-nar l-erba ta' marzu, missa tejl il-qoddim ħajkunem workshop tal-komitat fuq l-standards ta' wara s-sena 2020 għal karotzi ġadda u l-vannijiet il-membri kollha huma mistiedna biex jipparteċipaw fis-26 ta' April wara nofsinhar aħna ħajkonna seduta ta' filgħodu iżda wara nofsinhar mhux ħajkonna seduta għal din il-laqqa ta' warna f'sinar ħajkonna interpretazzjoni fil-21 lingwa u bħassoltu għandkom il-fajl tal-laqqa li għandkom kopja tiegħu fuq l-internet u il-laqqa ħatkun imxandra bl-internet. Mbagħad aħna ressaqna wkoll rekomendazzjonijiet jekk ma tkomx oġġezzjonijiet u mbagħad dawn ħajkunu approvati. U ħajkunem hemm għad-dispożizzjoni tagħkom il-minuti ta' l ta' frar tas-26 u 27 ta' frar u jekk dawn il-minuti ma tkomx oġġezzjoni tal-jom nistgħu nadottawhom ukoll. Mela għalissa għandna puntiħor maħsub għall-aġenda tagħna ta' l-lum nafsinar ġifir skambju ta' femit massur Daniele Viotti rapporter għal budget tal-Kommissjoni Ewropea għas-sena 2019, ġifriet nistennew jasal mbagħad fil-ħamsa ħajkonna laqa konġunta mal-afet fuq id-diplomazija tal-klima ġifir nistudinkom biex tipparteċipaw minħabba li jider li se jkun suġġett ferm interessanti. Mela minnaw ftit minuti oħrajn meta jasal is-sur Vjotti nkun nistgħu nibdew bl-iskambju ta' opinjonijiet. Well, uh, colleagues, um, we can move to the... Mela, kollegi, nistaw naddu issa għall-skambju ta' femmit Massur Daniele Viotti, rapporter għal budget tal kummissjoni Ewropea għall-2019, taqsima numru tlieta, e kif uh, iftemu l-koordinaturi il-bozz tal-budget ħajkun forma tajt, rambat il-konsiderazzjoni ta' l-abbozz tal-opinjoni fuq il-budget tas sena 2019 ħassir fit-3 ta' Lulju, bat aħna nivvutaw fit-30 ta' Wissu fil-ħodu fuq għadin. Jiena r-rapporter fuq dan is sujġet iżda nixtieq il-nistieden l-sur Vjotti biex jitkellem biex tintroduċinna il-sujġet mbagħad jista' jkollna seduta ta' parti dedikata mistoqsijiet u tweġibiet. Jekk jogħġbok, grazzi ħafna Signor President. Ringrazzja kulħadd għal din dan ismih u li għal ewwel smih li qed nagħmlu fuq il-budget. Għalija anki jena qed nitgħallem. Jena mhux ta' nitkellem fit-tul u speċjalment dak li interessani huwa li nisma' x'inhuma l-mistoqsijiet minnaħa tal-komitat tagħkom. Kif se nagħmel anki fil-komitati l-oħra fil-okkażjonijiet u komitati oħrajn. Intkom rajtu u rajtu il-guidelines illi ġew votati fl-aħħar plenarja ta' Strasburgu fuq il-budget tal-2019 u f'dawn il-guidelines aħna Iprovajna nafsu, namlu aċċent fuq il-kwistjoniet tal-ambjent u għadna kem eh, il-Parlament Ewropew u għamħassib fuq l-irtirar minnaħat tal-Istati Uniti tal-ftejm ta' Pariġi u jista' jkun hemm konsekwenzi gravi fil-ġlieda Eh, kontra il-tibdil fil-klima. U anki eh, aħna nafu l-opinjoni anki tal-komitat ta'kom aħna il- proponejna illi huwa neċessarju illi nżidu u naqbżu l-limitu tal-20% tal-budget fl-azzjoni ambientali. Illi dan għandu jiġi e, investit meta nqabluh mal-MFF illi qed nitkellmu fuq issa. Dan huwa l-iktar ħaġa importanti, l-element prinċipali li ħdimna fuq. U e, tkellimna fuq Life e, u Sky bħala programmi aħna nafu illi il-ħidma li għamiltu intkom u fuq il-programmi l-oħrajn, fuq il-korp eh, ta' solidarieta Ewropew. Et nara li hawnhekk hawn kol il rapporter eh, la vija fuq it-trasferiment tal-EMA eh, e lejn Amsterdam eh, li għamil mistoqsija fuq dan u jiena Mm, kull ma uh, uh, uh, il-prezenza tiegħi hawnhekk qiegħda biex nisma' x'inhi l-opinjoni tagħkom għadha se nibdew trialogu mal-Kunsill fuq il-proċedura tal-budget għal 2019 u jiena għandi intenzjoni li lem mill-aspetti formali bħal dak li qed nagħmel illum u l-parir tal-kumitat tal-kumitat Umbat, għandi intenzjoni nitkellem mal-komitati singoli biex il-budget tal-2019 e, ikun jista jissodisfa blikdar mod possibli l-istennija tal-parlamenti u tal-komitati tijaw. Grazie ħafna jina konvinta illi il-Kumitat u eh, l-ambjent u bosta ferit bħal sigurtà tal-ikel, sigurtà eh, għal-ċittadini, dawn l-affarijiet li jridu jkunu rispettati u kull bidla tistgħu jista' jnaqqas il-programmar m'għandix tintlaqa naturalment. Is-saħħa għal programmi ta' tkabbir kif ukoll il-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili huma verament importanti. U m'għandhomx jitwarbu jew jintassew. Għandi kun hemm finanzjament tajjeb ukoll ħalli bekk niżguraw il-protezzjoni fit-tul tal-biodiversità fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk jiena nappoġġa ħafna it-talba għal-iktar finanzjament sostenibli u apparti minn hekk aħna qegħdin insegwu l-aħħar u wkoll f'dan il-qasam. Dwar il-klima u eh, resource efficiency mainstreaming din hija xi ħaġa ta' importanza orizzontali għal politika kollha biex niksbu l-anijiet ta' l-istrateġija 2020, il-budget għandu jappoġġa il-ftajim ta' Pariġi u livell xira ta' appoġġ jista' jwassal għal rida kontra il-bidġa tal-klima u anka għal uh, ftajib settorjali tal-karbonju aħna nafu illi hemm xi ħaġa li jani issa wkoll fuq eh, l-20% tal-budget anka fuq il-klima u għadin raġuni jiena nisħaq fuq il-fatt il-kull sforz għandu jisir biex nilqu dan il-an. Apparti minn hekk jiena qed nistenna bil-ħerqa li konna dan ismi fil-21 ta' April fuq il-budget Ewropew u il-ftehim ta' Pariġi. Apparti minn hekk fuq eh, l-aġenziji aħna mħazbin daqsxejn fuq il-restrizzjonijiet budġetarji li għedin jaffetwaw l-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija ċentralizzata minħabba illi id-mirijiet tagħhom il-ħin kollu qegħdin jikbru jekk aħna nixtiequ insaħħu l-approċċ bbażat fuq xjentisti fl-Unjoni Ewropea aħna nixtiequ naraw jekk l-aġenziji għandhom xil mezzi biex jagħmlu tajjeb dak li suppost kellhom jagħmlu. Qed naraw li kien hemm ħafna li jassorbew inqas um, kien hemm iktar tnaqis allura aħna nappoġġaw l-approċċ każ b'każ kont il-bżonn individwali tal-aġenziji deċentralizzati fl-aħħar mill-aħħar l-implikazzjonijiet budġetarji tal-fatt li l-Unjoni Ewropea se toħroġ mill-Unjoni Ewropea fuq l-aġenziji anka b'mod partikolari fuq l-EMA u il-fondi u l-programmi fil-qasam tal-ambjent saħħa pubblika din xi ħaġa li għandha tkun antiċipata u naħseb li l-programmi tagħna għandhom ikunu riservati propju għalhekk. Daw kienu ftit mill-sibijiet tagħna u jiena kuntenta li xi ftit minn dawn fuq xi ftit minn dawn l-opinjonijiet tagħna diġà jaqblu. Nixtieq illi issa nistida li xedaw rapporters biex jitkellmu iżda mhux qegħdin hawnhekk. Allura nsaqsi lilkom iżis kollegi minn minnkom jixtieq illi jitkellem mela nibdew bis-sur Lavija. Grazzi lill kollega Vjotti tal-ħidma tiegħu. Jiena kont rapporter ġenerali tal-budget Eh, u anki eh, shadow reċentement. Naf kemm huwa diffiċli dan il-xogħol u speċjalment meta niġu għall-eluq aħari. Kemm huwa importanti li wieħed jala il-neċessitajiet kollha. Sfortunatament Eh, ħafna drabi, eh, ħafna punti jibqaw skoperti. Fuq is-suġġetti tal-kumitat tagħna jien nixtieq nitkellem fuq żewġ aspetti diġà qalet il-rapporter tagħna li naqbel magħha. Aspett wieħed huwa fuq l-aġenziji deċentrati. Għaliex għaliex ilna snin illi mbagħad fl-aħħar ikollna naqtaw mill-budgets tagħhom. Però minnaħa l-oħra eh, qed intuhom dejjem iktar ħidmiet x'jagħmlu u qed nagħtuhom iktar xogħol u qed nagħtuhom inqas risorsi. U dan spiss e- e- e- ma nkunux nistgħu nieħdu risposti minn għandhom li nitolbu. Allora rridu nirsolvu din il-problema. U tieni punt huwa fuq l-aġenziji illi imħabba l-effett tal-Brexit se jitċaqalqu minn pajjiż għall ieħor Għaliex? Għaliex hawnhekk il-mekkaniżmu tal-budget huwa differenti il-ftejim tal-Brexit et jider illi <laughs> illi suppost il-trasferiment għandu jiġi mħallas mill-kont mil tal-Brexit għaliex għaliex dawn it-trasferimenti ġew kawzati mhux minn deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea, imma mill-pożizzjoni tal-Renju Unit. Aħna kull ma rridu nagħmlu hawnhekk irridu nanticipaw il-flus il-fondi biex dawn it-trasferimenti siri sakemm mbagħad ma naslu għal maltejn ftejn finali mal-Brexit. Danna naturalment ma nistawx niprevedu għal rridu nistennew eh, u naraw kif se jiġri fl-aħħar. Però il-deċizjoniet irridu jisiru issa u minnaħal oħra eh, dawn il-dawn il-dawn il-trasferimenti għandhom iġi pjanati l-lum u um, minnaħir fondi ma jistawx jisiru. Grazie. Thank you very much. Grazie għafna, is-sur Porċessa. Grazie għafna, jiena qed nitkellem fis-sem is-Sinjura Senjura Kadenbaħ t Kadenbach titkellem fuq ċertu affarijiet li huma importanti għal kumitat tal-Envi u ħaddaħalhom ukoll fil-rapport tal-Envi xtaqgħet titkellem fuq il-mainstreaming tal-effiċjenza tal-enerġija li ħaġa importanti ħafna l-politika kollha tal-Unjoni Ewropea u edha tgħid illi il-kompożizzjoni anka brabta mal bidla tal-klima tista' tkun waħda mill-sfidi ewlenin l-Unjoni Ewropea għandha taffaġġa fil-lexiren ta' snin li ġejjin. U anke fuq il-qasam tal-saħħa, il-programm LIFE li huma affarijiet li huma fir-responsabilità tal-envi qed nitkellmu fuq ir-riżorsi ta' dawn il-programmi li għandhom jinżammu fuq il-livelli budġetarji għal dawn il-programmi. Aħna rridu naraw eh, li il-budget għal dawn l-anijiet jibqa jizdiet u rridu nisqufu l fatt li dawn il-xorrijiet li għandhom dawn l-aġenzijiet ikompli jizdidu ġifir għandhom bżonn l-appoġġ finanzjarju ħalli iżommu mal-mandat tagħhom u jirrispettaw ukoll l-ħtiġijiet tal aġenzija Deċentralizzati din xi ħaġa importanti ħafna għal emma li hija xi ħaġa importanti ħafna għall-EFSA wkoll biex nirċievu tirċievi biżjed fondi ħalli niggarantixxu dawn il-permessi ta' approvazzjoni li hija xi ħaġa li aħna nistgħu niddiskutu wkoll anke fil-kumitat li għadu kemm kien imwaqqaf dan l-aħħar. Grazzi ħafna sa' Signor Grostet, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil kollegi Iva, jiena naqbel perfettament ma' dak li jattinti, Signor President, ma' dak illi għal sur lavija fuq l-aġenziji, speċjalment l-EMA. Jekk aħna maħniġ ħa natuhom ir rizorsi li għandhom bżonn, aħna ħajkonna bżonn kemm jista' jkun esperti minnaħa tal-aġenzija, ġifiri aħna irridu nissalvagwardjaw il-budget u nżidu għom u koll, banka fuq il-kura tas saħħa u l-budget tal-kura tas saħħa naħseb li hija illi kull darba li rridu infatlu ftit flus jisna dejjem irridu naqsu mill-budget tal-kura tas-saħħa. nagħtikom eżempju għandna ċertu proġetti pilota li għandhom ikunu appoġġati, pereżempju, wieħed illi huwa fukat fuq il-kromozom 21 ħalli naraw dan il-kromozom 21 u marbut ma' martiħor pal-autizmu il-kanċer, etc. Aħna qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li jistgħu jkunu fl-interess ta' ċittadini kollha għal din raġuni u importanti ħafna li aħna nkunu voluti f'dan it-tip ta' proġett ta' riċerka. Melejja nallokaw il-fondi li għandna bżonn għal din it-tip ta' inizjattiva li bla dubju ta' xejwa fl-interess ta' ċittadini tagħna. Aħna rridu wkoll nisimgħu it-ħassib tal-akademiċi tax xjentisti li jixtiequ li jkollna xi tip ta' ċentru ta' trawma illi ħajkun stabbilit fuq il-livell Ewropew jew inkella xi tip ta' um, network ta' esperti li jieħdu ħsieb it-trawma wara l-attakki terroristiċi li aħna esperjenzajna f'ħafna mill-bliet tagħna naħseb li sfortunatament irridu nqisu l-konsegwenzi naraw x'kien l-impatt mhux biss fuq il-vittmi iżda fuq dawk il-paramediċi, tobba, l-infermiera illi kienu minn ta' qudiem biex jieħdu ħsieb lill-vittmi rridu nitkellmu wkoll fuq l-impatt psikoloġiku ta' trauma ta' dawn l-avvenimenti. Jiena nista' nagħtikom ħafna eżempji ta' proġetti pilota li jistgħu jkunu imresqa u li għandhom ikunu appoġġati Jina naħseb li bekk dan jista' juri verament il-valur miżjud illi huwa marbut ma' dan. Grazzi ħafna sassur jar xtaqt titkellem? Le. Derli li xtaqt titkellem imma. Is-Sinjura Girling mela. Grazzi ħafna iva jina xtaqt li insaqsi mistoqsija aktar ġenerali fuq l-approċ politiku tiegħek bħala rapporter. Meta kontet naqra il- verżjonijiet budġetarji ta' qabel jekk inħarsu lejn il-proposta tal-Parlament Ewropew ta' tmiem is-sena li għaddiet ħafna drabi rajna li din kienet qed tikkonsisti fuq lista ta' prioritajiet tal-kumitati u aħna fuq hekk qegħdin nitkellmu hawnhekk. U l-kollegi għamlu bieċa xogħol importanti ħafna jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar aħna maħniex qegħdin tkemmu fuq metodu sodisfaċenti ħafna ta' prioritajiet u dan ħajkun marbut miegħek fir-rwol tiegħek bħala rapporter ġifieri ma nafx hekk inti biex dak tikkontribwixxi b'xi mod ġdid għal dan il-proċess minħabba li bla dubju ta' xejn ma jistgħux ikollna kollox, niksbu kollox, ġifieri xtaqna li nkunu nafu inti x'taħseb fuq din. Grazzi. Okay, thank you. Now I would like to ask uh, representatives from the Grazie ħafna s-sar, nishtin sas il-reprezentanti tal-Kommissjoni, ma nafx jek tidux titkellmu. Għanna l-ġat minn DG Ambient, u s-sur de Klerk, DG Sante, u s-signura Hombeck minn DG Klima, ma nafx minn minnkom jishtiq jibda jitkellem, jek tishtiq u tejdu xaħġa. Please. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Jina minn Digi Klima. Aħna smajna b'attenzjoni kbira la bots tal-proposta u kontenti illi tħassib tagħna ġi rifless. Il-ftim ta' Parigi bħala momentum malina u għal unjoni Ewropea sabiex eh, insaħu l-isforzi tagħna f'termini ta' tibdil fil-klima. Umbat kien hemm l-aħbar li l-amministrazzjoni ta' Stati Uniti irtirat mill-ftejjin, però dan mhux se jwaqaf lilna minn Digi Climate li nkomplu naħdmu u najnu l-pajizi l-oħra sabiex jilqu l-impenji li ħadna. Se jkunem laqa ta' COP24 f'Polonja fejn aħna ser niddiskutu il-ktib ta' regoli u il-kontributi illi il-partijiet kolla illi firmaw irridu jilqu. Dwar il-miri tal-2030. Irċivejna rapport mill-qorti fl-2016 u ntqal li sar progress però tfadal riskju illi ma nilħux il-miri tagħna. U mhux ser nidu dan ir-riskju. minna l-oħra l-Kummissjoni, speċjalment Diġi Klima u Diġi Budget, aħna għadna impenjati illi nilqu il-mira tal-20%. U ser namlu da kollu li nissew fil-eżerċizzju tal-budget tal-2017 l-2020 sabiex nasu r-riżultati li wedna. Forsi id diġi sistew jamlu aktar sforz għaliex il-budget li bħal aħna d diġi Klima namlu ġestjoni tiegħu huwa budget zej parti mill-programm Life qed naħdmu wkoll sabiex il-programm Life jkompli lil in mill-2020. Il-kollega tijaj Alex forsi jitkellem iktar dwar dan. Però din hija parti zejra tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Irridu nikkonvinċu il dgs l-oħra illi għandhom programmi ta' kbar like bħal uh, Orizzont 2020 il-finanzjamenti eh, għall-agrikoltura u l-komplement sabiex jagħmlu semhom ukoll. Però bħalma għedna aħna kuntenti li tħassib tagħna ġiri pless fil-abbosta dokument tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna, Kelli li limis. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nitkellem iktar fuq il-program live jiena Aleksandra Vagru minn DGMV u et natu importanza kbira li l-program live fid diskussjonijiet tal-periodu li ġej tal-MFF et naħdmu issa fl-imkien ma' DG Klima sabiex nipproponu propost oħra għal bħala għodda sabiex nimiraw il-prioritajiet ta' strateġija għad-DGs aħna ser niprovaw nibnu programmi u azzjonijiet sabiex niproteġu l-biodiversità u naddu għal ekonomija ċirkolari u b'karbonju baxx bħalma qal il-Kummissarju Vella aħna ser nippruvaw ukoll nkunu ftit iktar ambizjużi fit-termini ta' rizorzi li huma meħtieġa. Irridu wkoll nibnu aktar sinerġiji ma' politiki oħra bħal pereżempju l-enerġija rinnovabbli, irridu ntejbu l-effiċjenza tal-enerġija, rridu naħdmu wkoll ma' msieħb oħra sabiex ikollna finanzjament iktar sostenibbli. Xi ħaġa illi semmejt bħala priorità kienet din għaliex il-finanzjament se jwassal għal investiment, però nixtiequ li dan ikun sostenibli kemm jista' jkun qed naħdmu flimkien ma' imsieba oħra fil-Kummissjoni sabiex noħorġu bi proposta dwar dan. Din hija l-ħidma illi qed nagħmlu issa. Nixtieq ukoll nirringrazzjak tal-enfasi li għamilt fuq li l wol dejjem jikber tal-aġenziji sabiex jiprovdu l-appoġġ tekniku l-arfin li huwa meħtieġ għall iżvilupp ta' ħafna politiki ambjentali, klimatiċi u għas-saħħa. Aħna mhux qed ninsew dan il-fatt nafu illi li eh, eh, li EA mod partikolari li hija importanti għal DGM u DG Climate irrespettat fit-totalità il-5% ta' tnaqqis u parissa qed nevalwaw l-Aġenzija. Qed naraw jekk nistgħux nibnu aktar sinerġiji, però irridu wkoll nżommu f'moħħna l-wol ikbar tal-Aġenzija mhux biss f rigward ta' żewġ DGs, però hemm ukoll rikjesti min-naħa tal-esperti tekniċi fil-qasam tal-ispazju, riċerka u l-osservazzjoni. Serna għaddi kelma l-kollega tijaj minn Digi Sante illi ċertament se jitkellem fisem l-Aġenzija tiegħu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jina senżon fil-qosor. L-2017 sena qabel it-tmim tal-MFF dwar is-sigurtà tal-ikel, is-saħħa, aħna ser nirċivu l-ammont illi u għambassal fil-program u wasalna l-100%. Aħna ovvjament naraw lejn il-proposta, nħarsu lejn il-proposta tal-parlament, naraw kemm huma fattibbli l il proposti għanna ekka efsa u għema li għaw taħt il-Digi Santa u nkamlu mar parlament sabiex nara kif dawn jieġu ndirizzati. Grazzi ħafna. Is-sur Vjotti issa. Jek tixtieq tirrispondi għal xi kummenti jew mistoqsijiet. Grazzi. <clears throat> Grazzi għal kontribuzzjonijiet tagħkom. U anki tal-DG tal-Kommissjoni u naturalment anki il-membri tal-Kumitat Envi. Jina ħadd ftit noti waqt li tkellimtu. Ma nafx nirrispondi għal mistoqsijiet kollha li għamiltu. Anke għaliex intkom ta' fuq il-proċedura ta' bilanċ. Aħna tal-budget. Aħna knibna l-grajn guidelines dan u kif qalet il-kollega Gerling għamilna lista tal-prioritajiet tal-Parlament Ewropew. Irridu naraw xin setkun il-proposta tal-Kommissjoni. War li nirċevu din il-proposta, mbagħad inkunu nistgħu nifmu kif eh, se jkun l-abbozz tal-budget. Bla dubju, hemm żewġ aspetti importanti illi huwa eh, ġustu u anki eh, irridu assolutament inkunu ċari. Jiena nirringrazzja l appoċ ta' fuq il-kwistjoni tal-aġenziji illi hemm kapitolu ġenerali fuq l-Aġenzija illi il-kollega Gajer eh, edha fideħ jiena nista nati lilu <clears throat> l opinjoni tiegħek jiena eh, inkarikata għal budget tal-2019. U importanti il-problema pera edha fideħ il-Kunsill, il-kapit ta' stat dejjem jitolbu dejjem iktar ħidmiet minn għand l-aġenziji, però jiridu ma jtuhomx iktar rizorsi. Jiena ma naqbilx eh, ma din il-pożizzjoni, naqbel maqom, eh, ma nistawx nimxu hekk, impossibbli. U anki ma, ma sur la via u minnu għandu xieqsam mal budget jaf eh, hija tendenza illi fil-Kunsil dejjem jitolbu iktar iridu iktar Hidmit u ma jgħatux l-istess biżejjed risorsi. Dis-sena nistaw ngħidu li kienet se tkun eh, eh, diskussjoni interessanti anki fuq l-MFF il-ġdid illi anki kollegi semmew anki kollega ta' GMV Irridu naraw jekk il-Kunsill għandu x'intenzjoni għamel eh, investimenti fuq l-Europa. U nista' nagħlaq billi ngħid illi il-prioritajiet li nażlu mbagħad flimkien għal budget ta' sena diħla jiddependu anki minn kemm se jwebbeż rasu il-Kunsill biex jagħmel stib ta' budget irid jagħmel u kemm aħna se nkunu maqdin bħala parlament biex nitolbu pożizzjoni ta' investimenti e, ġusti e, għal policies li għanna fidejna. Ija e, anki nishtiq nitlob lil, anki l-rapporter tal- eh, Eh, il-bilja president ta'kom illi tikteb ittra biex titlob propju dawn l-affarijiet. Grazie ħafna. Grazzi ħafna, Sur Pjotti, grazie lil kollegi tal-li ħadu sem tal-iskambju ta' opinjonijiet illi ser jinala hawnhekk.